Issa għajem diġa disponibli il-testijiet tal bira objezzjonijiet le għal-stant nistaw inkomplu bil-ħidma tagħna. Tagesordnung folgt nun die Erklärung des Präsidenten der Kommission zur Vor Għanna id-dikjerazzjoni tal-President tal-Kommissjoni dwar is-summit taż-żona euro tal-15 tal-11 ta' Marzu. Jekk jogħġbok Sur Barroso. Madame le Président, Mesdames et Messieurs. Signora President, Signori, eżist deputati. Ninsabu wieħed mill-iktar żminijiet importanti meta qed naraw bidla kbira inħal oħra tal-Mediterran u tanti kwistjoni imminenti, importanti u urġenti nixnajdilkom illi il-kolleġ qabel mal-għajnuna tal-nofsinar tal-Mediterran sabiex nkunu nistaw nejnu l-vicinat Mediterran Hawnhekk għan nitkellem ukoll mal-Viċi President tal-Kummissjoni Fid-dawl anki tal-Kusil Straordinarju ta' nhar il-ġimgħa, in-nisa u l-irġiel ta' nofsinhar tal-Mediterran, speċjalment iż-żgħażagħ qegħdin jimmanifestaw biex jippreżentaw din il-rifjut tagħhom lir-reġimi kif ukoll it-tama tagħhom fil-libertà soċjali u l-ġustizzja. Min kelli nafu kemm komplessa din is-sitwazzjoni diffikultajiet u l-intoppi ma jistax ikun hemm ebda ambigwità fil-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea aħna naqblu ma dawk illi jridu jirrispettaw id-dinjità umana. Id-dinjità ta' kull wieħed u waħda għandha tiġi irrispettata u din hija l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għal dastant niproponu partenarjat għal prosperità illi tibbażaruha fuq tliet pilastri trasformazzjoni demokratika, impenn ma' soċjetà ċivili u żvilupp solidali. Aħna nifmu id-diffikultajiet illi se jkun hemm qudiemna. It-tneħija ta' dittatura ma twassalx mill-ewwel stat ta' dritt u demokrazija. Il-modija lejn dawn il-miri taf tkun waħda imserpa iżda l-Ewropa tgħin lil dawk li jridu demokrazija u d dinjità soċjali. Signori u sinjuri, deputati, deputati nixtieq nirritorna issa għas summit informali ta' zona euro ta' 11 ta' marzu il-kriżi u rietna l-interdependenza illi hemm u kif ukoll ġifijiet fuq livell strutturali għal stant irdu insaħnu il-gvernanza ekonomika tagħna il-Kummissjoni tiddefendi il-ħsieb ta' koordinament aħjar ta' ekonomija nazzjonali kif ukoll tisħiħ tal-governance Ewropea. L-Unjoni Ekonomika u Monetarja għandha tkompli tiġi żviluppata. Dan sħaqniħ ukoll fir-rapport tagħna għal 10 snin ta' l-euro. EMU 10. Iżda bosta beżaw minn dan l-iżvilupp, iżda illum il-ġurnata narfu illi l-gvernanza ekonomika hija neċessarja, essenzjali u s is-swieq dan ikomplu jfakru l-najda stant l-istati membri waslu għal ftejm dwar il-proposti tal-Kommissjoni għal Governance Ekonomika imsaħħa u dan u dak li qed jiġi diskuss bħalissa f'dan il-Parlament u fih dan il-Konsill. Bilna wkoll dwar is-Semestru Ewropew illi ħajkompli iwessa din il-governance li jinkludi mhux biss il-bilanċi dwar il-politika dwar il-budget iżda anki dawk ta' riformi strutturali f'kull wieħed mill-istati membri. F'dan il-kuntest ta' governance ekonomika imsaħħa ħarġet anki l-idea ta' patt tal-kompetittività fejn kunu qegħdin nistiednu l-istati ta' zona euro biex ikomplu jagħmlu iktar sforzi anki dwar il-kompetenzi nazzjonali biex tkompli tiżdiet il-kompetittività u veru li kieku l-ekonomiji kollha huwa minnu illi l-ekonomiji Ewropej huma interdipendenti u dan huwa aktar biċċar fiż-żona euro. Il-kompetittività u l-konverġenza tal-ekonomiji huma fattur essenzjali sabiex niggarantixxu il-ħidma taż żona euro illi minna Tiħu vantaġġ l-Unjoni Ewropea kollha din l-idea ħolqot tħassib minn tibża minn Ewropa li timxi b'żewġ passi differenti dik ta' żona euro u dik le. Apart il-kompetittività hemm ukoll aspett tal-kriżi ekonomika. Dan kollu jkollu impatt fuq l-ekonomija Ewropea u rridu nagħtu tweġiba konkreta biex ikun hemm fiduċja u kredibilità fl-istituzzjonijiet. Jiena wkoll kont mistaġab illi fl-erba ta' frar kelli nfakkar l-inizjattivi kollha speċifiċi taż-żona euro l-kompetittività iridu bil-fors jirrispettaw it-trattati. F'dawn il-konklużjonijiet ngħidu illi fid-dawl tal-qafas il-ġdid tal-governance ekonomika l-kapit ta' statu tal-gvern iridu jieħdu miżuri addizzjonali sabiex ikun hemm kwalità imġedda għal koordinament ta' politika ekonomika fiż-żona euro titjib fil-kompetittività dan iwassal għal konverġenza ola mingħajr ma jkun hemm xkiel għas-suq waħdini. U jiena kont kuntent li saret anke referenza speċifika għal bżonn li jkun hemm dawn il-passi li rridu naraw għabbażi ta' trattati. Dejjem tajjeb li wieħed jgħidu dan. Bekk hemm bżonn ta' din il-kooperazzjoni mal mal-President tal-Kommissjoni. Għasta ah, biex nistabilixxu kif l-aħjar illi nimxu b'konsultazzjoni mal-pajjiżi kollha l-istati membri huma favur illi isegwu l-approċċ komunitarju. Signori, Jiena nixtieq inkun ċar dwar il-prinċipji li skont il-Kummissjoni jridu jiġu rispettati. Fiħdan iż-żona euro kif ukoll fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dan irid isir fid-dawl ta' trattati kif ukoll ta' is-sistema tal-governance ekonomika b'dan il-mod iridu nkunu ċerti li hemm approċċ komunitarju il għaliex l-istorja u l-esperjenza tal-patt ta' tkabbir u sostenibilità u rjewna illi u jista' jkun biss permezz tal-metodu komunitarju illi naslu għal riżultati li huma demokratiċi u li jistgħu jiġu irrispettati u kontrollati iva. Il-patt irid jirrispetta wkoll ir-wol tal-Kummissjoni dan huwa essenzjali sabiex ikun hemm objettività u indipendenza fil-kontroll tal-isforzi tal-Istati membri, l-integrità tas-suq waħdini u l-akki komunitarju kollu, il-koerenza bejn inizjattivi li jsiru fiż-żona euro kif ukoll fuq livell ta' Unjoni Ewropea u anki r-wol tal-Parlament Ewropew fil-kontroll tal-konverġenza u l kompetittività il għaliex il-Kummissjoni sejra tinforma lil parlament Ewropew il-Pat irid jinfetaħ ukoll l-istati membri oħrajn minkejja illi dawn ma jkunux fl-istat fiż-żona euro. Hemm bżonn ta' posta livelli differenti fl-Unjoni Ewropea. Bekk nkun nistgħu nuru s-solidarjetà frott il-proġett komuni tagħna. U hemm bżonn ta' valur miżjud għal dawn il-valuri, għal dawn il-miżuri nazzjonali, basta dak li diġà sar fir-rispett fir-rigward ta' governance ekonomika. F'artiklu 121 ta' trattat l-istati jridu jikkoordinaw il-politika ekonomika u dan irid jikkonsidra wkoll effetti negattivi fuq is-suq intern u anzi jipprova jtejbu. Irridu nirrispettaw anki dialogu soċjali kif ukoll il-kompetittività trid timxi it fit ma' tkabbir u l-impjeg. Palma hemm fl-Aġenda l-2020 dan kollu huwa essenzjali għall-ekonomija tagħna u huwa neċessarju wkoll biex noħolqu impjiegi ġodda sabiex naraw tkabbir. Għalda stant irid ikun hemm dan il-valur miżjud, iżda m'għandniex nitbedu mit-kabbir u mill-ħolqien ta' impjiegi ġodda. Dan huwa l-punt ta' tluq tagħna jrid ikun hemm kabbir u jiena bekk ninsisti fuq dan il-punt għaliex għand dawn l-isforzi għandhom jiġu maqsuma b'mod xieraq. Mod simili jekk din il-konsiderazzjoni hija essenzjali l-kompetitività, l-investiment f'setturi importanti bħal riċerka u innovazzjoni huma dastanti ħor neċessarji. Irridu nżommu għamet ukoll illi dan huwa biss parti mir-risposta tagħna biex naċċertaw ruħna li jkun hemm stabilità. Il-progress irridu naraħsa biex ikun hemm il-ġlieda il il ġlieda kontra nuqqas ta' stabilità u jkun hemm ukoll mekkaniżmu permanenti sa mill-2013 kif ukoll l-implementazzjoni fix-xhur li ġejjin għal miżuri bankari dan se jżid it-trasparenza aktar konfidenza u aktar kredibilità. Dan kollu jkun ta' kontribut jekk ninterpretawh bħala miżura fost l-oħrajn fil-qafas tal-isforzi kollha li saru biex niżguraw l-istabilità taż-żona euro u illi jibda jidħol fis-seħsa minn Marzu. Ikonna dan itkabili kabir jekk ikun hemm koerenza mas-sistema ta' gvernanza tal-komunità. Din hija x-xewqa tal-Kummissjoni u tal-Parlament nemmen illi ħajkun hemm iva dan il-valur miżjud mixtieq u jkun hemm it ta' dan il-pilastru l kummissjoni ħat tagħmel dak kollu li tista' biex tilħaq dawn il-miri. Grazzi tal-attenzjoni. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Wir kommen jetzt zu den Reden. Grazzi, Sur President. Issa il-kellima għal-gruppi, l-ewwel kellim. Għal PPE, Joseph Dole, għal żewġ minuti. Grazzi, Signora Vice President, Sur President, Signori. Lezzjoniet nistaw nitalmu minn din il-kriżi finanzjarja wara il-tini gwerra dinija aħna deċidejna illi il-ġnus tagħna għandhom jingħaqdu. Ħadna din it-talima wkoll Waqadna l-kontinent ta' bażi ta' valuri ta' sigurtà, sigurtà anke tas-suq u l-ħelsien. Wara t attakki ta' 11 ta' settembru, fimna illi għanna nsibu bilanċ bejn is-sigurtà u l-ħelsien u minn din il-kriżi finanzjarja irridu nieħdu talima oħra illi l-istati membri irridu jwaqfu illi l-kooperazzjoni budgetarja għandhom ikunu u jitmexxew bil-mod illi sar sissa Diġa rajna rivoluzzjoni f'livell ta' mentalità, ir-regoli illi adottajna għal governance tas suqija tassew importanti iżda weħda mhijiex biżejjed. Aħna nitolbu azzjonu qabel is-sajf għal governance ekonomika imsaħħa u nixtiequ li jistuktaw dawn l-isforzi ta' koordinament fuq livell soċjali u fiskali. Din hija l-essenza tal-patta kompetitività illi issa diġa edha timbidel b'approċċ iktar komunitarju. Iżda rridu morru li jennu naċċertaw ruħna li l-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni jużaw il-setat kollha tagħhom u bekk aħna nittamaw illi s-sur Barroso jkun jista' jagħmel dan il-PPE jifraħ b'dawn id-deċiżjonijiet dan sar anke mill-mexxejja tal-partit f'Helsinki, kif nistgħu nispjegaw liċ ċittadini tagħna illi fid-dawl ta' sitwazzjoni delikata il-biċċa kbira tal-istati membri jistgħu jibqgħu jonfqu bħal kieku qatt ma ġara xejn. Kif jista' jkun iktar sostenibbli il-ħajja ta' kuljum kemm fuq livell familjar kif ukoll fuq livell ta' imprizi kien hemm it-telf ta' bosta impjiegi bosta problemi għal familji Ewropej u rridu nitalmu minn dan kollu. Irridu nifmu esattament x'inhu ma' responsabiltajiet illi għandhom l-Istati membri l-obbligu ta' rispett tal-budget kif ukoll is-Solidarjetà Ewropea tista' taħdem biss ġala darba il-regoli soċjali u dawk fiskali ikunu ta' mill-inqas simili u dan għadna ma rajniex. Hemm bżonn ta' mekkaniżmu Ewropew tal-istabilità biex inħarsu l-ekonomija soċjali kif ukoll is-suq ir-raba' punt tiegħi. F'dan il-mument ikraħ l-Ewropa għadha għaddejja u qed naraw tisħiħ il-imsieħba tagħna Amerikani u l-Ġappuniżi għandhom rati ola ta' dejn u dawn ma jinkwetawx. Iżda forsi is-sitwazzjoni qatt tinbidel fil-ġejjieni. Aħna irridu insaħħu l-ekonomija tagħna, il-kompetittività tagħna. Irridu naħsbu dwar l-impjiegi għal ġejjieni. Irridu nitkellmu b'mod trasparenti, ejja ma nħallux li nitilfu din l-opportunità. Grazzi lill-onorevoli dawl issa għal soċjalisti u demokratiċi Martin Schulz, erba minuti. Grazzi, Sur President, onorevoli deputati, ħbib. Issa inna niddiskutu għal bosta bosta ġemat. Iżda dan il-dokument mux az... kien għamena jdu hekk il-konferenza stampa kien hemm iva dokument minn kelma tantx semma iżda donna konna tlifna l-elementi l-iktar essenzjali ta' dan id-dokument. Fil-fatt mhux se jsiru realtà. Iżda xorta waħda siri naraw riżultati. Ħajkun hemm dawn il-miżuri il-ġodda. Dan id-dokument wassal għal dan il- din il dan it-twessiħ fil-dan il-mekkanizmu ma nasib li nistgħu nitkellmu dwar is-lefta ta' żona euro. Iva ġobni d-diskors tiegħek kien għaliex dawn in-nuqqas ta' bilanċ kienu. Ħarġu biċ-ċar, pereżempju, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja tirrikjedi miżuri u Sarkozy jitlob lil ġermanja il ġermanja tadotta miżuri li ma jisawx jiġu adottati. Hemm bżonn ta' tnaqqis tal-budget Grek x'għamilna aħna. Aħna żidna sussidji ekoloġiċi ah, biex ngħinu s-settur tal-karozzi Zidna sussidi tal-qat u dawn l-istrumenti għenu l-ekonomija. Ila għala l-istati l-oħra ma jistawx jisegu l-eżempju ta' Namutis, l-Aġenzija ta' Rating, i-permettiet il-Greċja. Issa għandha rating iktar baxx minn dak tal-Belorussja tal-Eġittu. saħan aktar baxx mill-Vjetnam. U tliet jiem qabel is-summit qed nibqgħu nisimgħu dawn l-aħbarijiet u qed namlu referenza għal dawn l-aħbarijiet ta' li jaslunna mill-Aġenzija Mutis. Iżda il-Greċja m'għandix kapaċità ta' investiment u stat ma jistax ikollha tkabbir ekonomiku. Bekk tnaqqas dan ir-rating. dan it-tnaqqis ma jfissirx illi għandna l-istampa kollha il-kredibilità ta' l-istat għandha tiġi ġudikata anke għabbażi tal-għajnuna li tirċivi mill-istati l-oħrajn. Iżda dejjem ikun hemm l-istrument ta' salvataġġ illi issa twessa il miżura l-istabilità tal-euro jistgħu jkunu tassew utli Dan l-istrument iżda mhuwiex biżejjed bilanċjat. Kieku nikkonsidraw ukoll tal-bilanċ ekonomiku u soċjali li proponejt int, naħseb il-IVA tkun l-aħjar direzzjoni. Din hija proposta ta' sew utli. Ma rridx niddiskuti dwar il kwistjoni istituzzjonali għaliex dan ma kienx biżejjed jekk kumbat ngħidu illi dawn ir-riżultati irridu narawhom fid-dawl ta' tal-kummiss ta' xogħol il-kummissjoni. Ikun dan jista' jsir iżda imma hemm bżonn ukoll tal-Parlament li hija dik l-istituzzjoni li hija eletta b'mod demokratiku nibdew minn iva strument ta' salvataġġ Issa, il-pat, il-pat tal-euro nistaw nsejħulu hekk, Nasseb li taf tkun soluzzjoni utli għal kulħadd. Grazzi l sor Schulz. Issa, għall alda Verhofstadt, 3 minuti. Grazzi. L-ewwel nistgħu ngħidu illi wara snin fejn ma ċtajniex din l-idea ta' unjoni ekonomika issa qegħdin naċċettaw iva din l-idea unjoni ekonomika flimkien mal-unjoni monetarja. U dan iva huwa pass il qudiem mhux għall-Onorevoli Farage iżda għall-bqija tal-kollegi iva. Nemmen il dan it-terminu patt ma tantx joġobni dan ikun ftehim bejn stati iżda għandna bżonn att komunitarju, inizjattiva fuq livell ta' Unjoni Ewropea, mhux patt bejn l-istati membri illi minnu nnifsu huwa xi ħaġa intergovernattiv, għaldastant għandna hawnhekk użu ħażin tat terminoloġija. Issa dwar il-metodu dak intergovernattiv qatt ma ħadem fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Ejna raw dak li ġara bl-istrateġija tal-Lisbona, l-patt tal istabilta Meta fil-2003-2004 Franza u Ġermanja ma rispettawx ir-regoli ta' dak il-patt trajna illi dak il-metodu intergovernattiv ma kienx l-iktar wieħed ċira irridu nażlu dak komunitarju. dak illi għanna unek u d-dimna sur president mux bizzejiet. Hemm bżonn ta' miżuri iktar speċifiċi il-patt ta' kompetittività dak ta' Sinjora Merkel u Sarkozy fih miżuri speċifiċi. Anki l-età tal-pensjoni u s-sistema tal-pensjoni huwa ferm iktar kompless dwar it-taxxi l-irtirar iktar kmieni għal stant patt intergovernattiv qatt mhux jer jaħdem hemm bżonn ta' governance ekonomika iktar imwessa sistema ta' pensjoni, su politika tal-salari, politika fiskali illi tiġi marbuta mill-deċiżjoni għal konverġenza u tiġi offruta wkoll l-istati membri sabiex japplikaw dawn ir-regoli għal konverġenza it-talba tiegħi waħda sempliċi. Jiena rajt il-dokument tal-25 ta' frar. Dak tal-President tal-Konsill nemmen illi issa tassew hemm bżonn nibdew din l-inizjattiva. Naraw din il-konverġenza u l-governance ekonomika u jiġi prezentat kollox lill parlament Ewropew u lill kunsill Imbagħad stalina illi nagħtu l appoġġ tagħna. Għalissa dan it-test tal-25 ta' frar qed ngħidu monitoring by the heads of states eccetera eccetera impenn konkret mill-kapijiet ta' stat eccetera eccetera Iżda mhux hekk sejjer jaħdem dan il-proċess. Mhumiex il-Prim Ministri l-Istati li jistgħu jikkontrollaw lilhom infushom ħadd ma mexa xejn hekk u dan ma jistgħux nippretenduh mill ġejjini Sur President, jien nemmen li huwa neċessarju nippreżentaw mill-aktar fis possibbli inizjattiva għal mekkaniżmu bankarju fuq livell Ewropew Inti tħares dawn ir-regoli u għal daqstant tista' tippreżenta l-inizjattiva ta' dan it-tip grazzi. Und nun spricht Issa għal ħodor is-Sinjura eh, Rebecca Harms. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri. memx ehm, għalfejn uqot nitkellem dwar l-istoria sfortunata tal-pat għax ġiġa tqalu ħafna rjiet li kienu strambi dwar din il-karta illi għatma eżistiet u illi nsema dwara fil-kuruturi fi Bruxelles kienem il-karatteristiċi tas-soltu komuni isa il-ċaħda tal-realtà fil-bini tal-Kunsel mill-perspettiva tiegħi naħseb li mhijiex biss kriżi illi uh, kellha x'taqsam biss mal-munita tal loro imma anka mal-kapaċitajiet tal-gvernijiet tagħna nazzjonali biex jassumu il-responsabiltajiet komuni tagħhom u jsibu uh, modi kostruttivi ta' kif joħorġu mill-kriżi. nwaqfu kif inwaqfu dan il-mekkanizmu inkunu għamilna xorta waħda progress jekk wieħed iħares li dak li qed iseħħ bħalissa fil-Greċja e, wieħed jista' jara kif e, l-affarijiet mhumiex kif jidru. Il-kriżi fil-Greċja qed turina illi e, il-natura tal-miżuri illi ttieħdu u l-orientament lejn l-aspett sovran mhuwiex se jaħdem. Il-pajjiż irid ikun f'pożizzjoni illi huwa kapaċi jinvesti jekk pajjiż bħal Greċja għanda għandhom tuħ fil-nefqa tagħhom u fl-inkam tagħhom irdjaraw mi fejn il-flus. E, jiena nista' nimmaġina se jseħħa fil-summit uh, wara dak li smajna anka minnaħa tal-Ġermanja. Nafu illi il-Ġermanja żgur mhix se taħdem flimkien mal-Greċja biex ittejjeb l-affarijiet, imma ħankomplu anzi bl-iżbalji tal-passat il-wieħed iżżomm ma' approċċ wieħed li mhux qiegħed jaħdem. Issa jekk nitkellmu dwar uh, l-Unjoni Ekonomika u jekk jirnexxinna niksbuha di kif għal-Sur u allura allura bil-forsi li duni nieħdu ikonna miżuri ta' eh, eh, solidarietà solidarieta u konverġenza u eh, il greċa għandu jkollha ħafna iktar minn dak li la sissa jiena naqbel ma dak li għal Martin Schulz u jiena nitkellem fisem daw kollha tal-grupp tiegħi li ilhom jaħdmu ħafna fuq din il kustjoni li il-metodu komunitarju mhuwiex biss xi idea antika il-teħid il ta' deċiżjonijiet u l-proċeduri marbuta magħhom huma dak illi għandna bżonn biex bekk ċittadini mill-Greċja, mill-Danimarka, eh, minn Spanja, eh, mill-Greċja kollom il-fiduċja f'dak li qegħdin nagħmlu. Jekk ħajkonna dan il-kunċett ta' closed shop, kif smajna dwar dan il-patt tal-kompetittività, fejn hemm uh, kapijiet ta' sat uh, u gvernijiet qed jaħdmu waħedhom aħna ħanitilfu il-fiduċja taċ ċittadini eh, Ewropej u eh, Ija din il-kustjoni, ija aktar din anzi il-kustjoni mill-li il-krizi innifisa u rridu nitrattawa u nkunu aktar sensibli u oġġettivi mill-li konna sissa u punt tal-ħara eh, inti eh, Sur Barroso semmejt il-tkabbir sostenibli. Ma nistax nifem eh, għal fejn eh, miżuri għal bidla fil-klima eh, ifissru li għanna nżarmaw l-industri fl-Europa xi zminilu inti li 6 miljun ruħ Eh, ħajitilfu e, xolom jekk ikunem tnaqis ta' CO2 ta' 30 fil-mija. Frau Ford für eine Minute. Għal ECR eh, e is Signora Ford. Wieħed irxeġixxi malajr fi żmien ta' kriżi u l-żona tal-ora mhijiex ma ħarġix mill-kriżi wieħed irid jaġixxi b'mod intelligenti wkoll. L-Renju Unit reġgħet kisbet il-fiduċja tas-suq permezz ta' miżuri ta' tnaqqis tal-dejn u issa dawn huma suġġerimenti li jistgħu jidħlu f'dan il-patt ta' konverġenza. Hemm suġġerimenti mill-MPs li forsi l kunsell Ewropew jista' jsib utli dwar ir-rata tal-interess għall-Irlanda dawk fosna illi selfu l-flus l pajjiż ieħor għandhom id-dritt li jkollhom rata ta' interess li tirrefletti riskju li ħadu. Jiena naqbel ma' bonus għal dawk li ħalsu id-dejn minn qabel fil-pakket tal-gvernanza ekonomika l-istati membri jdu jkunu aktar trasparenti fil-budgets tagħhom jiena nissuġġerixxi li jsir l-istess ħaġa għal kontribut tal-taxxa minn min ħalas it-taxxa lill-Unjoni Ewropea. Jiena nispera li minkejja il-kriżi il-gvernijiet nazzjonali jisimgħu s-suġġerimenti minn din il-Kamra u jaħdmu flimkien b'mod kostruttiv. Grazzi. għal eh, Gwe u l-NGL sur Biski. Għal żewġ minuti, Signor President, President Barroso, jina kont kontent ħafna li smajt illi kusunit soċjali issa jittieħdu b'mod eh, serju u li ħaj prova jinkiseb bilanċ. Ma rix noqgħod nirrepeti dak li ntqal tiġa minn kollegi tiegħi jiena naqbel ma dak li ntqal. Jiena xettiku dwar dan il patta illi Merkel u Sarkozy ftemu fuqu għax uh, aħna ma nafux uh, kif għamluħ, għalfej għamluħ u jekkux se jaħdem jew le, ħadd ma jaf. Eh, ma nafux jekk dan huwiex uh, pat strateġiku, però l-affarijiet m'għandhomx isiru hekk jekk ħajsiru b'mod intelligenti. Jekk aħna naħsbu li l-indiċjar tal-pagi għaxa ħaġa tajba, ma nafxina, naqra xettiku anka dwar dan. U il anka l-pajjiżi b'saħħithom bħal Ġermanja ħajkun hemm diffikultà. Aħseb wara l-pajjiżi bħal Spanja u l-Greċja jiena xettiku ħafna dwar dawn il-bċejjeċ żar ta' soluzzjonijiet. Ma nafx dawn se jġibu. Jiena nixtieq li jkun hemm ħafna aktar trasparenza u ħajkolkom ħajkollok President appoċ minn dan il-Parlament jekk ikunem din it-trasparenza u mandux ikunem dan il-lop minn wara il-Parlament. Jekk il-ħanamlu ħannaqsu il-lajnuna eh, soċjali l-urana nejduwa di mod ċar, mux namlu laffariet minn għal-manuru x'edin namlu. il-kooperazzjoni fil-gvernanza eh, ekonomika hija xi ħaġa tajba jekk isir b'mod eh, demokratiku. Aħna lesti li nitkellmu dwar dan u anke eh, dwar bidliet fuq it-trattat dwar il-klawżula tal-progress soċjali, però aħna nistennew illi ikun hemm forma aktar miftuħa u wiesa ta' informazzjoni Eh, mingħajr informazzjoni aħna ma nistawx nikkoperaw magħkom. Europa der Freiheit und der Demokratie. Għal EFD sul farreġ għal żewġ minuti. L-lum rajna l-mota kif saris li d-dinja inti, kienet wahda ironika aktar mill-ħsib tinti, semmejt l-avvenimenti fl-Eġittu u f'postijiet oħra. Mix xi ħaġa sabiħa din li nisi umu għad-demokrazija, nixtieq infakrek illi id-demokrazija tfisser li nisi votawlek eh, biex inti tkun tmexxi fejn qed tmeħħi l-ironija illi inti umbat imbagħad semmejt il-metodu komunitarju. Il-ċittadini li ħarsu lej dan jafu li dawn il-liġijiet huma proposti persuni eh, burokratiċi bħalek naf li l-Parlament eh, ivvota li imma inti kont l-unika kandidat, ġifieri dini id-demokrazija li qed nitkellmu dwarha qed tgħid int minnaħa li d demokrazija hija tajba u minnaħa l-oħra naraw kif id-demokrazija tiġi applikata għaweka. Eh, ħadd ma ivvota għal eh, Unjoni Ekonomika inti jista' jkun l-ivvitajt għalija imma iċ-ċittadini Ewropej ma vvotawx għalija. Is-summit tagħkom ta' nhar il-ġimgħa huwa il-Portugal dwar il-Portugal żgur għax wara il-Greċja u l-Irlanda issa eh, żgur illi ħaj jissemma il-tielet pajjiż il-Portugal eh, u inti taf dwar xiex qed nitkellem jitkellem eh, dwar is-seba fil-mija tal-bonds f'April ħajja konna roll over ta' 20 biljun dejn Eja, ħanfakru li nanfusna li f'dawn l-aħħar sitt xhur 80% tad-dejn Portugiż inxtara mill-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna ma nistgħux inkomplu għaddejjinek bħala Unjoni Ewropea nixtru id-dejn tagħna stess. Għax inkella il-kriżi illi ħajja miss mhux se tkun dik ta' pajjiż imma tal-Bank Ċentrali Ewropew innifsu. Grazzi, Sur Farage. Aw, Sur Martin, l honorable Martin Schulz jistaqsik mistoqsija. Signor President. Grazzi. Forsi ma tafx, għandi mistoqsija għalika E, ma tistax inti tibqa tirreferi għal Belġium bħala stat li ma jeżistix. Taf int fuq xiex huwa bbażat fuq xiex ġimwaqqa fl-istat tal-Belġium. Isur Farage, jina kontent li staqsejtni. Il-diffikultà hi meta inti kollok stat artifiċjali li fiħdanu għandu iktar minn grupp wieħed ta' lingwa li waċċar fil-Belġium u mbagħad forsi għal ċertu żmien jirna xilak iżommu fl-imkien, ma jekk huwa il-Belġium jew il-Jugoslavja jew l-Unjoni Ewropea, jekk inti għandek eh, lingwi differenti u kulturi differenti ma tistax tibqa' maqut u inti eh, mintix kuntent u anka Sur Van Rumpoj ma kienx kuntent huwa illi għax din hija il-verità, il-verità huwa mikrokosmu tal-proġett sħiħ Ewropew.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 inti ma tafx illi l-istat tal-Belġium ġimmu għaf u proposta tar-Renju Unit innifsu jgħid is-sur Schulz l-Honorable Farage. Zufen glaube ich ma nasibx dik net mistoqsija, ġifiri nistaw uh, naddu għal mistoqsija li jmissa uh, bil-blue card, uh, sur Farage jaċċetta. Il-membru parlamentari ma xerx il mikrofono Nispera illi ma tofendix ruħek mistoqsija minn ċittadin tal-Irlanda. Xinija il-bazi tal-Renju Unit? Eh, minn xi xi mamula l-Renju Unit, mill-Ingilterra, minn Wales, mill-Iskozja u mill-Irlanda ta' fuq. Din mhux ukoll Unjoni ta' Nazzjonijiet. Il-Onorevoli Farage Schulz għandek raġun eh, kien il-Belġium kien zbal ta' Renju Unit. Aħna minna kemm il-darba ħafna zbali u dak kien wieħed minnhom dawn iż-żbali bħal eh, eh L-istorja tal-Ġermanja ma kienieċ bandiera bajda u żgul taqblu ma dan. Iva, għandek raġun li wieħed iżun flimkien ir-Renju Unit hija xi ħaġa ta' ħafna problemi Eh, anka l-Irlanda fl-1920 ħadek l-indipendenza. Kien diffiċli biex iżżomm flimkien dawn il-kulturi differenti. Naħseb illi din l-Unjoni tal-Renju Unit qed taħdem palissa għax hemm il-konsens. Jekk m'hemmx konsens, allura ikun hemm kawża għal referendum u dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jinqataw. Imma fl-Unjoni Ewropea min il-ċittadini mhux qed ingħataw din l-opportunità. Grazzi ħafna. ġerixi illi issa inkomplu bil-lista tal ma sinjura la pen miex edha għawek u naddu għalek ah, sinjura Lotman. Wortman Cole, grazzi ħafna, Sinjura President il kunsil jixti eh, jara aktar aktar ambizjoni għal tkabbiru svilup u aħna nistaw nappoġġawhom dawn il-proposti, pero aħna mm, jina nixtieq naqbel ukoll ma dak li qal il-President Barroso hawnhekk huwa eh, qal tajjeb ħafna li rridu nittrattaw dan il pat ta' kompetittività u naħseb illi anka eh, l-Onorevoli Martin Schulz jaqbel ma dan din hija xi ħaġa li intom qegħdin taħdmu Eh, fuqa mal-President Van Rompuy ma salet naqra ktar komplikata minħabba li hemm ħafna leġiżlazzjoni anka qudiem dan il-Parlament u aħna leġizlaturi eh, fir-rigward ta' gvernanza ekonomika u għalhekk li huwa importanti li nikkoordinaw flimkien għax hemm dan ix-xogħol doppju din l-overlap. F'dan il-Parlament hemm xi 2000 emenda poġġuta fuq il-mejda u hekk lejhom taraw illi ħafna mis-suġġetti aspetti illi hemm fil patal l-kompetittività qegħdin ukoll fl-emendi. U għalhekk dan huwa anka it-ħassib tiegħi kif nistgħu norbdu dan il-patta kompetittività mal-istrateġija tal-2020 u mal-leġiżlazzjoni. President Barroso, inti ħatuża il-dritt tal-inizjattiva tiegħek biex taqat dan il pat dawn il dan il-pakket ta' leġislazzjoni mal-patt tal-kompetittività. Jekk ma tagħmel hekk ħajkonna nieħdu l-affarijiet aħna fidejna bħala ko leġislaturi. Grazzi ħafna Sinra Ferrera għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Jiena ġem minn pajis ta' tmien mit sena ta' eżistenza, eh, però xorta interessata fil-globalizzazzjoni f'Ewropa b'saħħitha li tista' titkellem u ċimbuċ ma' Ċina mal-Istati Uniti ma' pajjiżi oħra din il-kriżi li għaddejjin minna mhijiex kriżi fiż-żona tal-Ewro imma hija kriżi tal żona eh, Ewro minħabba illi il-munita unika tista' taħdem biss meta jkun hemm xogħol konsistenti biex l-ekonomiji eh, jikbru jikbru bl-istess rata u anka jkollhom l-istess eh, ta' eh, numru ta' postijiet ta' xogħol irid ikun hemm veru konverġenza, mhux konverġenza nominali. U huwa għalhekk importanti illi l-Unjoni tispiċċa x-xogħol ix-xogħol fuq din il-munita unika u jekk ħadd tagħmel dan għandha bżonn eh, font ta' stabilità solidu li jippermetti li l-istati membri li jkunu f'diffikultajiet illi jilħu din il-konverġenza eh, anka brati ta' interess interessi favorevoli u mhux ikollhom inaqsu l-investimenti strateġiċi li permettu din il-konverġenza. Permezz tal-investimenti huma jkunu jistgħu jħalsu eh, id-dejn li daħlu għalih qabel il-kriżi biex ikonna dan il- għanna bżon dan il-font ta' stabilta' u anka eh, Eurobonds e, u forma ta' rizorsi propji li eh, jgħinu biex jikkabru il-budget li bħalissa mhuwiex suffiċenti. Nixti nsemmi il-rapport ta' tal-onorevoli Podimata li jitkellem dwar taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji. Irridu nbidlu triq biex ikonna is-suċess. Is-suċess għandna bżonn mhux biss il-Parlament imma għandna kummissjoni li mhux biss għandha triaġixxi m'għandha għandha taġixxi wkoll. Irridu nitalmu u minn dawn minn dawn l-esperjenzi tagħna. Grazzi ħafna. Signora Aguilar Kjoġbok, President Komissarju, jiena naqbel ma dakollu l-intqal u nixtieq ngħid eh, dan li ġej. L-ewwel rridu nuru rispett. Dan il eh, Parlament huwa koleġislatur fil-governanza ekonomika u dan huwa dak li jridu l-gvernijiet fit-Trattat ta' Lisbona. Pala rapporters mhux normali li nkunu informati dwar diskussjoni ċerti diskussjonijiet. Ġili sirna nafu l-affarijiet eh, per eżempju mill-istampa jew mill-Google ċertu affarijiet sirna nafu dwarhom. Jina nitlob hawnhekk li jrid ikun hemm iktar rispett biex bekk jaħdem il-Parlament kif suppost. Tieni puntu għad demokrazija aħna qatt ma rajna sistema demokratika sa mill-seklu 18 li tiċħat is separazzjoni tal-poteri kif qed isir bħalissa nis-separazzjoni tal-poteri hemm min qed jiddeċidi u hemm min qed jikkontrolla. Il-Kunsill ehm, l-involviment tiegħek sur Barroso edha tuża id-dritt li ma tagħmel xejn, ma taġġixxix. Hemm ukoll proposti li huma dajfa ħafna u permezz tagħhom ser eh, ikonna ħafna naqqosijiet bħal pereżempju t trattat tal-Lisbona li dam ħafna ma wasal. Aħna rridu niddefendu d-demokratija u nirrispettaw d-demokratija u l efficienza Grazzi. Grazzi ħafna sur porta xal-minuta. Grazzi, Signora President. Ġematejn ilu l-istampa internazzjonali tkellmet dwar kummenti tiegħek sur President dwar il-possibilità li il-Portugal titlob lill-IMF eh, u da inti interpretajtu dan bħala incentiv bħala inkoraġiment. Issa inti sur Barroso żgur ma kontx taf eh, ċertu punti politiċi fil-Kommissjoni. Sensa si tlet domandi u li tlet risposti ċari. L-għunet ċinuwa eh, xin il-kizba politika li sta jkonna jek nutolbu l-IMF u l-Fond ta' Stabilita. Tini domanda. Xinu t-tibdiliet li jinti tqis li ma dispensabli għal dan il-font biex bekk nkunu nistaw nevitaw avvenimenti korroħ bħal tal-Irlanda brati baxxi, noqqas ta' pagi, tajbin u e, dumping. It-tielet domanda, l-aħħar domanda, kif inti tistenna li aħna marru lura għal iktar fiduċja jekk deċiżjonijiet monetarji kollha fosthom dawk tal-Bank Ċentrali Ewropew biċ-ċar ġew infasla biex jagħmlu ħsara u ma jkunux tajbin għal pajjiżi l-iktar foqra u l-iktar friskju. Grazzi. Is-Sur Guzef. Grazzi, President, Kummissarju, Sinjuri. Jiena naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Gular u rridu nanalizzaw x'inhu neċessarju hawnhekk. Jekk aħna nifmu l-effiċenza u it-teħid ta' deċiżjonijiet iridu nifmu li l-Parlament għandu jiġi involuta li din hija l-unika prekondizzjoni eh, li għandna l-elettorat li aħna li naħdmu. Aħna nafu li s finanzjarji huma importanti u li ttieħdu tertu deċiżjonijiet spiss dawn is-swieq eh, finanzjarji kolom staff ta' nies li blaħsib spiċċaw jagħmlu dawn ix-xogħlijiet. Jiena minix wieħed li rrid neħles minn dawn is-swieq, le. Iżda xed jagħmlu dawn is-swieq, x'ridu jagħmlu? Lan huwa li għaddu r-riskju lil xi ħadd ieħor dawn is-swieq. Għaldaqstant, jekk irridu li jkun hemm effett fuq dawn is-swieq, l-Ewropa tkun f'pożizzjoni li tagħmel linji ċari u tieqaf tadotta idejat li fl-aħħar mill-aħħar qatt ma jiġu implementati. Irridu iktar stabilità finanzjarja għal pajjiżi tagħna biex nagħmlu dan huwa fidejk, President, li inti toffri impetu stajjeb biex ikun hemm linji ċari, orizzont ċar għal dawn il-miżuri u biex ikun hemm iktar determinazzjoni għal koordinazzjoni ekonomika. Grazzi, Sur De Rossa, jekk joġbok. Grazzi, Signora President. l-evitar tal-governanza ekonomika posta u podġew lil fuq livell nazzjonali u Ewropew podġew daħluna f'din il-kriżi u din il-kriżi hija ovvja l kulħadd nuqqas ta' xogħlijiet, nuqqas ta' tkabbir, telf ta' pensjonijiet, etc. President Barroso u Kummissarju Ren, ma tkomx għalfej tikkonvinċuni li li l-governanza ekonomika hija meħtieġa u li għandha tkun b'saħħitha u li l-istati membri kollha mod partikolari dawk ta' zona euro irridu jaċċettaw. Għazda ħna rridu nikkonvinċu lin-nies tal-Ewropa li huwa din hija neċessarja u rridu nagħmlu dan billi nassiguraw li din hija leġittima u mannix naċċettaw proposti li mumiex ibbażati fuq it-trattati jew inkella fuq il-metodu tal-komunità mhux ser ikun aċċettabbli jekk dan isir fl-interess per eżempju ta' xi erba' ħames stati uh, ekonomikament b'saħħithom. Għal daqstantu importanti għal futur ta' din l-euro l-Unjoni li dak li ġi miftijem marzu għandu jiġi appoġġat mill-pubbliku ġenerali fl-Europa. Il-gvern irlandiż li għadu kemm ġie elett fl-Irlanda għandu mandat b'saħħtu u se nikwota mill-programm li għadhom kemm qablu fuqu. Aħna irridu immorru lura minn l-insolvenza nazzjonali. Aħna rridu nassiguraw li l-programm fil-Unjoni Ewropea tal-IMF li sissa ma kisibx fiduċja fl-ekonomija u li dan il-falliment jirrifletti eh, in-nuqqasijiet li hemm fil-pakett tal-kupru Rescue Package. U nixtieq nikkonkludi hawnhekk. il qed jiġi interrott l-aħħar sentenza jgħid. Dan jikkontribwixxi għal l-instabilità finanzjarja ta' żona ewro b'mod ġenerali. Grazzi tgħid il-President, is-sur grazzi s-sur Derossa u issa ngħaddu għas-Sinjura Bowl tal-minuta u nofs. President kollegi, kull ġimgħa l-istampa tkun mimlija baħbarijiet ta' proposti ġodda jew modifikati minn xi pajjiż il-Kunsill Ewropew President tal-Kummissjoni. Jiena nejt li president tal-Bank Ċentrali Ewropew għaliex huwa tkellem dwar rapporti u il-diskussjonijiet li kellna fil-Parlament Ewropew irrikonoxxa determinazzjoni tagħna. Aħna diġà għandna ħafna idejat fl-emendi tagħna l-governanza ekonomika, l-pakket ta' governanza ekonomika, daqsem m'għandniex diffikultà kbira biex ngħaddu għal kodeċiżjoni u naqdu flimkien ir-riżultati tal-pożizzjoni li li aħna nieħdu fil-Parlament u fil-Kunsill, iżda aħna m'għandniex noqogħdu nażlu u nfittxu fis-suq uniku u nibqaw nizbaljaw, issu uniku mhux xi forti jew inkella level playing field, le dan huwa dwar kompetitività esterna li su kbir uniku jista' jiġġenera u dan huwa mħallat l lat tal-kupru tal-governanza ekonomika. Aħna wkoll għandna bżonn ta' mekkaniżmu ta' stabilita eh, stabilità finanzjar li jista' jevolvi ma' żmien u jiġi soġġett għal governanza u prioritajiet. Għal Ġermaniżi li għandhom ċertu kwistjonijiet Nejdilom, għaraw eżattament xini għamel il-gvern ta'kom il-rekapitalizzazzjoni tal-banek u x-xiri ta' dejn sovran fis-suq sekondarju. Il-banek tal-Germania ser jieħdu 10 snin biex jaraw x'inhuma eh, l-impaired assets tagħhom f'din il-kriżi. il kriżi banek tal-Germania mux ser jilħu regoli internazjonali għal bank capital u għal daqstanti trasferiment għal banek ġermanizi għanda tkun fuq il-lista tagħkom. kustjoni fuq il-lista tagħkom għallura għanna bżon mekkanizmu ġewwa zona euro. Fl-aħħar dwar rati ta' interess hemm bilanċ li għandu jiġi għandu jintlaħaq. Il-kelima edha tiġi interrotta. Fl-aħħar mill-aħħar il-pożizzjoni il-kelima ġiet interrotta. Skużani, tgħid il-President kien għaddilek il-ħin, issa ngħaddu għassur feo. Għal minuta u nofs. Grazzi, President. Zmijiet diffiċli tiġu deċiżjonijiet tajbin u b'saħħithom u għal daqstant aħna għandna dan ix-xogħol li għandna. Jien ukoll nixtieq nifraħ il-President Barroso għall ideat li semma il-Parlament Ewropew ukoll għandu pożizzjonijiet ċari li jinsabu fatta rapporti dwar l-euro, l-bżon tal-istabilità u l-bżon li nimmaniġjaw l-euro u bżon għal iktar tkabbir. Ma nistawx sempliciment nanalizzaw skala waħda tal-dan eh, il-bilanċ. irridu fond permanenti biex naħdmu fid-dawl ta' rekwiżiti partikolari għal ta' dawk l-istati membri qed jaħallsu interessi iktar kbar fuq id-dejn pubbliku tagħhom jridu wkoll nanalizzaw il-kompetittività. Għandna bżonn ta' politika fiskali li tista' tkun pożittiva fir-rigward tal-investiment u li tattira aktar investiment u kol kull ħaġa li għandax taqsam mal-kreazzjoni tal-ġit għanna nżommu għaf maħna. Għal daqstan ta' nabżon ta' istituzzjonijiet Ewropej, iktar istituzzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew ħad deċiżjonijiet tiegħu biċ-ċar u ħabbarom biċ-ċar, mux għall-istampa ħabbarom, u għal li dan mux izmin li noqdu namlu deċizjonijiet ideoloġiċi, rridu naħsbu fiċ ċittadini dan huwa dak li rridu ċittadini u dan dinja loġika, rridu deċizjonijiet maġla. Grazzi kollegi, sanadu għal proċedura tal-KHDI u jider li għaw interess kbir fil-KHDI għaw ħafna kollegi li jishti u jitkelmu. Sfortunatament ma nix ħin għal kulħadd, iżda serni sitt kollegi. Nista' ngħidilkom il-bidu minn ser ikunu. Sur Gualtieri. Figueredo, Herr Paschka und Herr Obermeier. Und Herr Sarus-Wolski, bitte schön, Sie haben als Erste das Wort. Eine Minute. Is-sur Sarniskolski, jek joġbok. dak li għedin nifacċaw miex krizi ta' zona euro, da krizi tal-finanzjament publiku, xi stati membri li huma fi zona euro wkoll, ehm, u din tista' tkun ukoll l-Ungerija. Allura, għalfejn eh, il-laqat tal-zona euro li huma zbatax u għalihom ma jiġux mistiedna l-oħrajn. Għalfejn qed noqogħdu nagħmlu separazzjonijiet li aħna ħlisna minnhom sitnin ilu permett ta' tkabbir. Il-Kummissjoni Ewropea u inti eh, Barroso, inti il gwardjani ta' trattati. Allora għalfejn tagħmlu din l-esklużjoni? Għalfejn ma tapplikawx artiklu 5 u wieħed għal eh, politika soċjali u fiskali u għalfejn ma tapplikawx il-kooperazzjoni miżjuda dan it-trattati stess u b'rwol ċentrali l-Kummissjoni Ewropea. Issu uniku jinvolvi 27 stat membru kif ukoll l-isfida tal-kompetittività President Kunsill Kummissjoni Ewropea għandhom ikunu il-mexxejja ta' 27 stat u mhux segretarjat ta' qatt ta' pajjiżi mażulin. Grazzi. Grazie al nostro Gualtieri. Ieri sera la commissione. Grazie, il-bira l-Kommissjoni għafka votato maġġoranza kbira l del tal-Parlament dwar ir-riforma ta' trattat al fond ta' stabilità. Il-test huwa bidla fil-trattat ta' Lisbona li fiha proċedura illi ħares iva lejn ħares il proċediment intergovernattiv iżda fih proposti wkoll ċari għal ħidma tal-mekkanizmu sabiex dan ikun kompatibbli mal-ħidma fidejn l-istituzzjonijiet Ewropej u mal-bżonn ta' governance ekonomika reali illi kieku tkun intergovernattiva ma taħdimx. Biex nuża l-metafora illi użajt int fid-dibattitu preċedenti, il-Parlament Ewropew jixtieq dan il-vagun intergovernattiv fuq il-binarju ta' l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni kollha il-tmexxija ta' dan ta' din il-ferrovija. Il-kellem jiġi interrott mill-President. Und jetzt erhält äh, das Wort. Grazie ħafna. Issa nadu Sir Gallagher. Grazie, Signor President pajjiż l-Irlanda hija ekonomija żgħira miftuħa b'konċentrazzjoni kbira ta' investimenti red barrani. Il-corporate trade tax hija importanti ħafna għal l-irkupru biex nżommu xalijiet tagħna wkoll u biex ikun hemm iktar tkabbir u għal daqstant jekk aħna nistabbilixxu low corporate tax rate u permezz ta' forum ta' teknoloġiji kbar li jkunu bazati ġewwa pajjiżi aħna se nkunu qegħdin nimxu lejn l-armonizzazzjoni u li dawn fl-aħħar ser jagħmlu ħsar il-kapaċità tal-Irlanda li tattira investiment barrani u l-abilità li nikbru ikun hemm irkupru ekonomiku. L-Irlanda bħal pajjiżi oħrajn żgħar hija ġeografikament u storikament pajjiż fil-periferija tal-Ewropa u Eh, rata baxxa tat-taxxa hija mod għodda ta' kif tindirizza dawn il-kwistjonijiet. Hawnhekk se nsaqsi president jista' jikkonferma li taħt Lisbona il taxxa kwistjoni kompetenza ta' taxxa ta' direttament taħt l-istati membri membru individwali. Grazzi ħafna se ngħaddu sinjura Figueiredo. Grazzi Sinjura President. Illum fil eh, hija l-kommemorazzjoni tal-ġurnata eh, internazzjonali għan-nisa. Iżda dwar kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjari, interessi finanzjarji eh, jelbu kollox fil-governanza ekonomika u fil-rigward tal-kriterja tal-patta stabilità. U il-patta kompetittività li dejjem jinjora il-partikolaritajiet ta' kull pajjiż u wkoll divergenzi kbar ekonomiċi u l-inugwaljanzi differenti li hemm fir-rigward tal-faqar u nuqqas ta' impjiegi. Allura x'ser nieħdu mill-patt ta' kompetitività? Ser ikun hemm eh, l-gravar tal-problemi soċjali li ġa huma eżistenti. Ifisser ukoll li l-ġlieda li għandhom in-nisa u l-ħaddiema pereżempju ser jibqgħu għaddejjin fil-Portugal pereżempju eh, fil-ġanet li ġejjin eh, ser ikun hemm demonstrazzjoni eh, fl-Lisbonja minħabba din il-kwistjoni. U dan allura dak li qed nistennew minħabba l-bidla li qed tiġi imposta u dan huwa dak li qiegħda tistenna l-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi Sur Paxka. Grazzi. Grazzi, Signor President, Kummissarju. Jina nishtiq nirrispondi l-kollega tijaj unajt li l-Unjoni Ewropea ġiet maħluqa bażi ta' deċiżjoni tal-istati u li huma kienu iddeċidew li jagħtu xi kompetenzi lill unjoni Ewropea b'mod komuni biex bekk ikunu jistgħu jikkoordinaw xi kompetenzi partikolari u deċidew li iċedu xiftit mis-sovranità tagħhom. Issa jekk dawn il-pajjiżi jiddeċidu għal governanza ekonomika fiħdan l-Unjoni Ewropea din għandha ssir deċiżjoni li bera ħielsa u mhux tiġi eh, iddettata minn Brussell. Jekk tkun deċiżjoni ħielsa huwa tajjeb u ikun tajjeb ukoll jekk ikun hemm iktar kooperazzjoni mill-qrib Iżda l-inizjattiva dejjem tittiġi mill-pajjiżi taż-żona euro. Dawn għażlu li jużaw il-munita unika. Sinjuri, ejjew ma ngħixux f'dinja tal-illużjonijiet. Aħna lkoll għandna regoli differenti il kellim ġinterrot. Naddu għassu Robert Mayer. Grazzi, President. Grazzi ħafna tal-li kon ġusta f'rigward tal-lista tal-kellima. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar età ta' meta jirtiraw in-nies u koll qed nitkellmu dwar drittijiet ta' tassazzjoni fl-Istati membri. Il-Parlament Ewropew m'għandu xejn jgħid fuq dawn is-suġġetti. Artiklu 136 ta' Trattat ta' Lisbona jista' jiġi applikat biex bekk e, eh, Sinjura Merkel u Sarkozy minkejja oppożizzjoni ta' pajjiżi oħrajn fiż-żona euro ikunu jistgħu biex jimplementaw dawn il-riformi u jħabru wkoll eh, safety net u l-ispekulaturi ikunu jistaw jihdu l-passi meħtieġa minn ebda riskju. It-telf privat jista' jiġi impost fuq il pija tal-Ewropa. Għonek qed nitkellmu dwar distribuzzjoni ta' tkabbir u s-safety net tista' wkoll twassal għal distribuzzjoni mhux eh, ġusta ta' dan il-peace. Grazzi ħafna, issa biex nalqu dibattitu il-President tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nirrispondi xi domandi partikolari dwar il-Portugal jekk il-Portugal u s-Serja jitlob l-għajnuna tal-fond eh, tal-fond ta' stabilità. Din hija domanda sovrana tal-Portugal. Ovvjament dak li nista' ngħid huwa li l-fond ta' stabilità finanzjarju l-użu ta' dan il-fond u wkoll l-assistenza tal-IMF għandha tiġi ikkonsidrata bħala l-aħħar għażla. Ovvjament, jekk pajjiż jista' jevita li juża dan il-mekkaniżmu, ovvjament għandu jipprova ma jużax għaliex dan il-mekkaniżmu jis jiswa l-flus. Għalda daqstant jekk pajis jista jevita, għandu jevita. Iżda nista' ngħid li din hija deċiżjoni tajba l-awtoritajiet nazzjonali jekk jużawx il-fond tal- eh, tajnuna jew le. Tini punt, x'nixtieq nara f'dan il-fondi mhix kus eżattament x'nixtieq nara jien, di kwistjoni ta' politika, aħna din naħdmu mod attiv mal-istati eh, mod partikolari dawk ta' żona ewra biex nassiguraw li l-fond jiġi msaħħa u ikun hemm eh, iktar eh, flessibilità din hija kwistjoni partikolari ħafna so u għal daqstant forsi mhijiex idea tajba li nħabru intenzjonijiet li mbagħad ma nistgħux ndaħlu fis-seħ. Iżda x-xogħol qed isir ġewwa żona euro u bħalma tafu il-Kummissjoni fil-rapport annwali ta' tkabbir ta' b'mod ċar għamlet proposta għal l-estensjoni tal l-attivitajiet. Jekk din jiex politika li għandha tinbidel jew le. Le, ma, ma tistax din se tkun xi ħaġa irresponsabbli totalment. Hemm pajjiżi b'livell ta' dejn pubbliku u privat u jekk dawn ċedewx għall isforzi ta' konsultazzjoni pubblika. Jekk pajjiż ikollu ħafna dejn, dan irid jikseb mill-ġdid il-fiduċja tas-suq għal dan id-dejn isir insostenibbli u il-pozizjoni ekonomika tkun insostenibli u laqsam tiridu nejnu daw il pajizi għedin qegħdin f'pożizzjoni diffiċli u l-mod ta' kif nagħmlu dan huwa mhux li noqogħdu nagħtuhom illużjonijiet dwar ċertu affarijiet iżda li nappoġġawhom fl-isforzi serji biex ikun jistgħu jibnu mill-ġdid il-budgets tagħhom u jirristrutturaw l-ekonomija tagħhom. Dan huwa l-uniku mod ta' kif nistgħu nirkupraw il-fiduċja ta' swieq. Din mhijiex l-isforzi ma ta' pajjiż iżolat li dan għandu jkun ma'mmul fejn dan iż-żona ewra u fil-fatt qed isir bħalissa. Ovvjament, hemm sforzi differenti minant eh, eh, imsieħba differenti, iżda nista' ngħidilkom li kollox qed isir dak kollu possibbli qed isir biex inkunu nistgħu nikdbu iktar ambizzjoni. Iżda bħalma tafu il-Kummissjoni tista' tipproponi biss u fl-aħħar mill-aħħar meta qed nitkellmu dwar kompetenza nazzjonali, u li tkun strettament nazzjonali bħal per eżempju affarijiet li mhux qegħdin fit-trattat bħal eżempju il-Fond ta' Stabilità eh, Finanzjarju eh, din imbagħad taqa' fidejn l-Istati Membri. Iżda, dak li nixtieq ngħid lill-Parlament kollu huwa li ħafna mill-kritika li smajna llum u ħafna minn nies appoġġaw l-idea ġenerali tal-Kummissjoni. U jien mhux se noqgħod nirrispondi fisem l-istati membri individwali jew ċertu gvern fisem ċertu gvernijiet, issa nista' ngħidulkom li l-Kummissjoni għamlet qatt ta' proposti ta' governanza u aħna ttestjajna l-limiti tal-ambizzjonijiet ta' governanza tagħna. Anke l-pakkett ta' governanza li l-kollega tiegħi ren u jiena eh, preżentajna dan kien xi ħaġa li uħud mill-istati membri sabu ambizjus ah, wis fil-bidu. Aħna Ħdimna fuq din il-leġizlazzjoni u issa fl-aħħar mill-aħħar għandna idea ġdida tal-patt ta' kompetittività li għandna qegħdin naħdmu fuqhom nippruvaw. U hawnhekk qed ngħidilkom qed nirrispetta kont ngħidilkom din l-informazzjoni aħna qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun indaħlu dan fil-metodu tal-komunità. Jien qed li eh, trasfer f'trasparenza sħiħa x'numa l-isforzi tal-Kummissjoni biex nassiguraw li din l-idea tkun waħda utli u ta' valur għal tkabbir u għall-impjegi. tilkom biċċar li din hija l prijorità tal-Kummissjoni jiena nafu kol li din tista s-saħħa il-sistema tal-governanza. M'għandix għalfejn noqgħod ngħidilkom li il-Kommissjoni ser tgarantixxi trattat, il-Kummissjoni jizda ser tuża il-mezzi kollha li huma disponibbli għalija jekk hija temmen li l-prinċipji ta' trattati qed jiġu eh, sfidati b'deċiżjonijiet tal-Kunsill eh, Ewropew jew minn xi istituzzjoni oħra. U għaldaqstant dan huwa xogħol fuq medda twila ta' żmien li għandu jsir bis-serja ta' ħafna u b'responsabilità kbira għaliex din hija kwistjoni eh, delikata ħafna bħalissa. Ħafna gvernijiet fil-ħodu jqumu u l-ewwel ħaġa li jkunu jixtiequ huwa li jkun eh, hemm tnaqis fid-dejn, pereżempju pubbliku, iżda aħna ma rridux inkunu differenti, aħna rridu nkunu ambizjużi ma fl-istess ħin irridu nkunu eh, responsabli fil-proposti tagħna dawn irridu jkunu proposti li fil-fatt eh, għandhom xi ċans li jkun isiru realtà. U mhux li għol u taħma kbira li mbagħad tispiċċa f'diżappunt, għaliex diżappunt jispiċċa jwassal għal firda fiż-żona Ewro jew inkella fl-Unjoni Ewropea u għal daqstant nista' ngħidilkom li l-Kummissjoni qiegħda l lura mill-ambizzjoni tagħha iżda fl-istess ħin qed tgħid lill-gvernijiet il-Parlament Ewropew li għandhom jiġu assoċjati mal U il-Kummissjoni qed tgħidilhom ukoll il-Kummissjoni trid iżżomm rwol ċentrali f'dan il-patt. Din mhijiex xi ħaġa ta' xi egoizmu tal-istituzzjonijiet, iżda il-metodu tal-komunità jiggarantixxi li aħna nistgħu nevitaw diviżjoni fi żona euro fil-bqija tal-Ewropa u niggarantixxu li aħna nistgħu nevitaw taxxa fuq l-integrità tas-suq uniku u dan huwa mod ta' kif niprevjenu affarijiet oħrajn bħal per eżempju l-patta tkabbiru stabilita li jiġi imminat u nkunu nistaw nigarantixxu li nistaw nkunu e, fiktar solidarjetà ġewwa l-Unjoni Ewropea. Jiena nista' ngħidilkom li l-Kummissjoni qed tagħmel xogħla b'mod kostruttiv qed tipprova issalva ċertu ideat li jekk tkun rappreżentata kif suppost tista' ikolla valur miżjud għall isforzi tal-governanza. L-isforzi tal-gvernijiet għandhom jiġu msaħħa u għandhom jiġu gwidati. U dak huwa li dejjem xtaqna nagħmlu f'dan il-Parlament, issa ċans jekk il-kapijiet ta' statu gvern iridu jimxu iktar lej koordinazzjoni ta' politiċi ekonomiċi fosthom f'ċertu waqsma dawk li ġew meqjusa bħala esklusivi din hija xi ħaġa nistgħu nilqa' dejjem jekk din tkun qed tirrappreżenta valur miżju ta' tkabbir u impjiegi jekk din tista' tirrispetta s-sistema ta' governanza. Din hija l-kwistjoni bħalissa. Jiena naħseb li d dibattitu ikun utli u jiena naħseb li l-messaġġ mill-Kunsill u l-Parlament wasal il-President Buzek tkellem dwar dan u naħseb li eh, essenzjalment aħna fil-Kummissjoni fil-Parlament ser nkunu sodi biex niddefendu l-mezzu tal-komunità għaliex dan huwa l-uniku mod ta' kif l-Ewropa nixra tikseb planijiet tagħha sissa għal żona ewra l-istabilità u għad kabbir u għall-impjiga l-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sir President. u hekk id-dibattitu. Il-punt li jmiss fuq l-agenda dikjerazzjoni tal u l-Kummissjoni